Vielen Dank, <coughs> meine Damen Grazie ħafna. Jekk ġobkom, sibu postkom. Nixtieq naqralkom issa ir-riżultati tal-votazzjoni. Hier ist das Ergebnis der Abstimmung zur Wahl der Kandidatinnen und Ir-riżultat tal-votazzjoni għal kandidati għal viċi presidenti tal-Parlament Ewropew. 703 vosi invalidi kien hemm 14 Ġifiri 689 kien hemm vot validu, 345 kienet il-kwota meħtieġa għal ħatra. Fordni alfabetiku insibu lil Alvaro 199 votes.

Sur Hutala. 306. Signora Dimata. 269. Anna Onorevole Potashevic. 267. Soċija. 256. Sur Tarent. 104. Anna Onorevole Vidal Quadros. 325. Sur Vlasak. 196 u sur Vilant 268. ħadd ma ġab il-maġġoranza meħtieġa. U għalla stan neħtieġu it-tieni round biex niksbu l-14 il-nominazzjoni. Nitlob lil kandidati biex naraw jekk il-kandidati kollha jixtiequx jgħaddu għal tieni round hawn min jixtieq inħi il-kandidatura tiegħu f'dan l-istadju. Das ist nicht der Fall. Dann werden wir eine Le, Għal daqstant il-lista tal-kandidati tibqa dik li kellna fl-ewwel round. Il-kandidati kollha jgħaddu għat-tieni round. U dini għal fażi li ħanaddu għalija issa jkjoġobkom it-tellers morru lura fil-postazzjoni tagħkom. die stimmzettel werden gedruckt ich erwarte sie jeden moment bitte in der zwischenzeit die il-karti tal-vot suppost ġeġa ġew printjati u waslu hawnhekk fis-sala għal dastant tellers jekk jogħġobkom morru minnu fih fil-postazzjoni tagħkom. Aus muss ich um Geduld bitten bis äh, die Stimmzettel hier eingetroffen sind. Okay. Jekk jogħġobkom Ħudu ftit paċenzja, il-karti tal-votazzjoni waslu iva unek f'sala. Mil-ġdijt, tellers. Wasaltu fil-postazzjoni ta'kom. mil-ġdijt naqra il-lista tal-kel Sur Pasolino, Sur Suba is-sur Parajsos, is-sur Pok, Bogaw Kalinowski, Kalfin u Pere Rodriguez. Jekk joġobkom ħudu il-postazzjoni tagħkom għaliex qabel tagħmlu dan ma nistgħux nibdew bil-votazzjoni. Jekk joġobkom tellers meta tkunu fejn il-kaxxa tal-vot, għarfuna b'dan. Darf ich noch mal fragen, ob die Wahlhelferinnen und Wahlhelfer Mil-ġdijt, tellers, wasaltu fil-postazzjoni ta'kom, jekk ġobkom xejru namlu na sinjal. Scrutinizer have uh, taken their place. Okay? It's okay? Yeah? No. The members not Frage nochmal, haben wir an allen Wahlurnen Mill-ġdid. Għal darboħra, nistaqsi. Il-terrors waslu fejn il-kaxxi tal-vot hawn minn għadu maħax il-postazzjoni tiegħu. Bozzolino jista' ħażugo. Is-Sinjora Bozzolino. Is-Sur Zogoa. Is-Sur Panajotov. Pok. Is-Sur Epok. Herr Bago,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 Sawa wes. Għalla stant, nitlob biex jitqasmu issa l-iskedi ta' votazzjoni. L-iskedi tal-vot jitqasmulkom issa għonek fis-sala. Ok. Tajja, pues. Nitlob issa li jitqasmu dawn l-iskedi. Signori, issa memx għalfejn ntennilkom il-proċedura. Xini diġa spjegajtilkom. l-ewwel u ħansegwu l-istess proċedura. Salib ħdejn 14 il-isem tal-kandidati. Jekk taqbżu dan il-limitu massimu ta' 14 il-salib il-vot tagħkom ikun invalidu u anki jekk ma timmarkaw lil ħadd ġifieri ma tagħmlu l-ebda sinjal fejn ebda kaxxa. Die Abstimmung ist eröffnet. Niftħu issa l-votazzjoni. qui c'est le résultat sera publié ce soir, mais ir résultat yen harach leila lejla stess, iżda jekk ikun hemm ta' tielet round dan jiseħħ għada. Ist morgen, das Ergebnis wird allerdings noch heute bekannt gegeben. Dritter Wahlgang ist it-tielet round ta' votazzjoni isir għada. Inkella il-riżultat jinħareġ il-lejla stess. Darf ich fragen, ob alle Abgeordneten ihre Stimme abgegeben haben? Staqt nistaqsi biex inkun naf jekk hux kulħadd ivvota. Il-kollegi tal-partit tal-ħodor bil-mod il-mod. M'hemmx għalfejn tiġri, m'hemmx għalfejn tħaffef dak il-mod.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 President, mux attenzja ħana regolament iżda hija xaġa tal-iskantament kif sessjoni ta' votazzjoni fil-plenarja jessir f'dewn il kondizjoniet fejn mawx garantita is-segretezza tal-vot. Is-segret tal-vot. Huwa t tivvota Hawnhekk f'din s sala fejn kulħadd d qudiemek warajk ma' ġambek kulħadd jista' jara t vota f'kull assemblea parlamentari fil-vot ikun hemm kabini imwaħla illi jippermettulek li kollok is-sigrit tal-vot, mhux qed ngħidlek tagħmel dan għal Iżda nitolbok biex fil-ġejjeni tikkonsidra dawn il-kommenti tiegħi, grazzi. Ja, fil-nanga kollegi, nimna s nehme Grazzi għadna nota tal-kommenti tiegħek.